prassi li mur kontra l-istrateġija tal-Lisbona marbuta ma l-edukazzjoni ma jistax ikunu tolerati fi stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela dan il-punt tal-agenda dwar diskors ta' minuta jina għawne. Grazzi ħafna tal-approċ uh, disciplinat ta'kom. U naħseb illi dawk li ma kellhomx l-opportunità li jitkellmu llum ikollhom opportunità id-darba li jmiss. Naddu għal punt li jmiss għanna dibattitu konġunt fuq żewġ rapporti dwar il-prioritajiet tal-budget tal-2011 u t-tieni rapport l-ewwel rapport ta' Sinjora Sedjona Elżbieta marbut mal prioritajiet tal-budget tal-2011 u mbagħad il-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 Il-proċedura tal-budget għall-eżerċizzju tal-2011 hija waħda partikolari ħafna straordinarja nistgħu ngħidu hekk. Straordinarja għax hija l-ewwel waħda tat-tit tagħha, l-ewwel tip ta' eżerċizzju, illi ser jiġi approvat skont it-trattat tal-Lisbona, skont il-kriterji ta' trattat tal-Lisbona, aħna pionieri f'dan każ. U għalhekk hemm ċertu responsabilità u pis partikolari. Trattat ta' Lisbona jittina prerogativi ġodda da' kien xaqsam il-budget tal-Parlament Ewropew. U għalhekk issa jiddependi kif ser mm, se namlu dawn dawn il-prerogativi u aħna irridu nittattu mal-Konsil u koll sabiex dawn jiġu sfruttati għal kemm jista' jkun għal affarijiet tajbin li għandu tajb ta' tal-Lisbona għal fat li musta jkonna zewġ għarri, allura għakonna l-ewel qari biss. U għalek kienu kunu disciplinati, u dinja sfida jina, naħnu kunu disciplinati għax ħajkonna ċans wieħed biss illi ikon illi illi namlu dak li għana namlu, kartoċ wieħed biss għanna. U għalek aħna irridu nisfruttaw kemm jista' jkun dan il-abilità tagħna, dan il-prerogattiv tagħna u sabiex naġixxu flimkien tajjeb irridu naħdmu mod iddixxiplinat. Dan huwa dinja sena partikolari għaliex kommissjoni u koll mm, eh, t-tart għax iġi eletta tart u ma setax tippreżenta l-polinja ta' politika ġdida tagħha sena l-sena. Interessanti sa' kif senaraw illi ħajkunnem l-opinjonijiet tal kummissjoni fuq il-budget. Dan ir-rapport hemm l-ewwel ħsibijiet tal-Parlament. Aħna mhux passoltu l-ewwel kummissjoni tgħid li għandha tgħid un mbagħad tara x'taħseb il-Parlament, ma bil-kontra. Dan huwa l-ħames eġerċizzju fil- affas plurenjali jew multianwali u dan jib Eh, dan u għaddej eh, dan eh, jifresh minn 2007 sal-2013 u ħna salimna ħafna b'da taħdan il-qafas. U fil polonia qed ngħidu li aħna wasanna il-ħaqna l-ħajt u l ingliż ngħidu l-ħaqna s-saqaf. Imma punt huwa li l-marġini huma verament stretti u l-possibilità tal- parlament li jaġixxi u jimraħ huwa koll stret. Għandek miljun euro sena taħt eh, ċertu rubriki u disa miljoni taħt rubrika 3B, taħt titlu 3B. U għalek, aħna nixtieġu li kunem vizjoni, ambizjon u ambizjoni kbira. Mux biss għax dawn il-marġni edin eh, eh, eh, jispiċċaw imma għaliex aħna rridu nqisu l-impatt ta' Trattat ta' Lisbona fuq il-qafas finanzjarju multianwali. Dan huwa fetwat mill-politika tal-spazju, tar-relazzjonijiet esterni. Aħna rridu wkoll nirriflettu fuq kif se nwettqu din l-Istrateġija Ewropea tal-2020. Dawn il- il-pjanijiet ma kienux anticipati fil-qafas oriġinali finanzjarju għalhekk irdu naraw minn fej ħansibu l-finanzi l-flus u l-fondi għal dawn il-viżjonijiet il-ġodda tagħna il-budget wassal messaċ importanti. nixtiequ li zaza ikunu il-linja ħamra ta' din l-eżerċizzjoni. Dawn huma l-ġejjini tagħna u li rridu ninvestu fihom u jkun n ninvestu mhux biss fil-preżent imma fil-ġejni tal-Unjoni Ewropea li investu fis-soċjetà u fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Eh, L-għad importanti f'ħajjitna hija l-tranzizzjoni mill-klima l-fatti u dinja u mill-edukazzjoni għax-xogħol. U hemm ħafna persuni, 21% ta' persuni bejn 15 u 20 sena huma qiegħda u għalhekk aħna ma nistgħux noqogħdu dejna fuq zaqna imma irridu naraw kif ser nġestu din it-transizzjoni diffiċli mid-dinja tal-Università tad-dinja tax-xogħol irridu ukoll nisħaq illi hemm tibdilit kbar mill-lat teknoloġiku kif ukoll demografiku għalhekk is-soċjetà tagħna trid tkun imsejsa fuq il-arfin il-persuni iridu jkunu kapaċi jirriformaw tul il-karriera professjonali tagħhom u jkun hemm appoġġ għal livell Unjoni Ewropea u tul dan il-proċess l-appoġġ l-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq programmi ta' livell akademiku, fuq livell ta' imprendistat u irrid ukoll jiġi imsaħħa l-influss ta' skambi ta' arfin u mobilta' b'saħħitha għaliex dan il-mobilità hija eh, eh, valur li huwa mħares mit-trattati u għall-pedament ta' mm, tħaddim tajjeb tal-suq intern. Se nitkellem bl-Ingliż peress li Issa se nitkellem minn flok is-Sinjura Helga Truppen, allura se naqdi rwol importanti mhux bħala parti mill-budget tal-Kummissjoni mal budget tal-istituzzjonijiet l-oħra. U għalhekk se nitkellem bl-Ingliż. F'dan l-istadju tal-proċedura eh, l mira tar-reżoluzzjoni sabiex ikun hemm stampa u sabiex jinħarġu l-linji gwida l-budgets amministrattivi ta' istituzzjoni differenti inkluż tal-Parlament Ewropew imma eh, minajr il-Kummissjoni li jena tkellem dwar qabel, il-kuntest ġenerali, il ċirkustanzi eh, taħt li ma il-budget eh, tal mm, se jiġi adottat, u għadifiċ ħafna il-marġni taħt heading 5 u limitat u eh, l-implementazzjoni ta' suċċessa Trattat ta' Lisbon it tratta il-priorità għall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea tħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona dan ibidel il-proċeduzi tal-adozzjoni tal-budget u għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni iktar mill-qrib u dialogu fost l-istituzzjonijiet kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tikkopra xi aspetti tinkludi xi aspetti bħal traduzzjoni, reklutaġġ u skambju tal-aħjar prassi u t-tip tal-effettività dawn jistgħu jinkisbu għall-oqsma li sissa ma ġewx ikkonsidrati pereżempju emas politiċi kontra diskriminazzjoni u teleworking Il-Kumitat tal-Budget ilu jinkwida fuq strateġija fittu l mhux biss dwar il-Parlament imma l-istituzzjonijiet l-oħra wkoll. Nuqqas ta' ċertezza dwar id-daqs u e, kif se jkun is-servizz tal-budget estern kif ukoll id-deċiżjoni tal-orti fuq il-bidla fil-ħlasijiet bekk il- mm, Heading 5 jibqa' li wieħed ma jistax jantiċipa. Mbagħad hemm l-anijiet eh, minn buro l-iżvilupp ta' għarfien espert qed nitkellem dwar kapaċità ta' riċerka, librerija kif ukoll li aspetti istituzzjonali jiġu adattati dawk li ġew mill-Trattat ta' Lisbona. Għalhekk il-Kumitat jisħaq fuq l-eċċellenza leġislattiva priorità prinċipali. Thank you, thank you very much indeed. And, uh... Grazzi, san nishtiqu nilqaw s-sur Javan Doski issa fil-karga ġdida tiegħu u President, nis tal-budget li ġejt waletti mill-poplu jiena issa għandi li nisma il-lejla u qed nisma l-prioritajiet tal-Parlament tal-2011 hekk kif smajt il-gwida tal-Kunsill li ġew ċertati fis-16 ta' Marzu jiena nista' naqbel ma' ħafna mill-punti u naqbel jiena li li dim il-proċedura normali għal żewġ raġunijiet li relatur semmit l-ewwel raġuni li aħna qed eh, qed eh, nippruvaw issa naħdmu bit-trattat il-ġdid ta' Lisbona hemm bżonn ta' kooperazzjoni iktar minn qatt qabel li ġi maqbul waqt l-ewwel qari li hemm bżonn ta' arranġamenti ta' periodu ta' tranzizzjoni eh, kienem bil fuq hekk fil-konċiljazzjoni ta' novembru kalendarju prammatiku u kol li ilu hemmhekk mill-1975 u li fadal huma il-modellitajiet tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ħaġa e essenzjali minħabba qari wieħed tal-budget annwali għalhekk għada waqt it-trialogu il-Kummissjoni se tippreżenta l-modiltijiet għad-diskussjoni u nistgħu naraw kif nistgħu naqblu fuq il-punti tekniċi tal-konċiljazzjoni qabel ma nibdew il-proċedura għall-2011. It-tieni raġuni l lala il-proċedura mhix dik normali minħabba li ovvjament din fl-Ewropa ta' wara il-kriżi. Hemm ħafna pajjiżi, ħafna stati membri li ehm, eh, għandhom deficit pubbliku, eh, hemm ħafna li għandhom problemi kbar, għalhekk iktar minn qatt qabel għandna nagħtu importanza lill ġestjoni Eh, xirqa u implementazzjoni tal-budget nistgħu naraw il-headlines u il-headings tal-budget li jidhru li huma sottofinanzjati qed nitkellem dwar heading wieħed A, heading erba u għalhekk imma fi spiritu ta' kompromess aħna nistgħu nimmodifikaw dawn il-perspettivi Il-konklużjonijiet tagħna għandhom ikunu ppreżentati fir-rapport regolari. Rapport li se joħorġ fl-istess eh, data tal bozz eh, tal-budget 27 ta' April u mbagħad jinbagħat lill parlament Ir-relatur tal parlament mhux ir-relatur tin tiegħi Sinjor Junexka issa servizzi tiegħi qed jitalmu kif ħaj jippronunċaw eh, l-ismijiet tar-relaturi. Eh, relatur mm, qed tpoġġi ż-żgħażagħ u l-opportunitajiet taż-żgħażagħ fil-qalba tar-rapport tagħha rapport li huwa fuq prioritajiet u um, dan għandu x'jaqsam mal l-aġġornament ta' heading tili ta' affarijiet li għandhom x'jaqsam l-edukazzjoni, il-post ta' żgħażagħ fuq il suq ta' xogħol, eh, ħaġa ġustifikata eh, kif naraw in-numru ta' nies qiegħda. Punti ħor importanti li aħna eh, rridu Iva, namlu dak li eh, wedna li huwa importanti wkoll li l-effiċjenza eh, fl-amministrazzjoni u f'dan ir-rigward ikolli nisħaq hawnhekk li l-Kummissjoni din is-sena minkejja E, l-aġġustament tat trattat ta' Lisbona mhux se titlob xi karigi ġodda. Aħna se nadottaw fil-kulleġġ abbozz ta' budget fil-27 ta' April u hekk kif inhi id-drawa fl-istess ġurnata nippreżentawh lil mm, nis fil-Kumitat tal-Budget. Għalhekk jiena nistena bil-ħerqa u issa se nibdew il-proċedura tal-2011 u qed inwiet spirtu tajjeb ta' kompromess, spirtu li huwa meħtieġ minħabba il-proċeduri il li se jiġu eh, testjati din is-sena. Grazzi. Sur Bemen. Il-Kumitat tal-Budget. Mm, inevitabilment impressjoni fuq il-komitat komita eh, ta' komunità budgetarja. U aħna rridu naħsbu u nqisu mid-darba u naqtaw darba qabel ma nonfqu sold. Anki fostna. Allura rridu nagħtu possibilità dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw eh, li jkollhom ftit taba li jimxu l-qoddim. Aħna palissa qegħdin f'suq li qed jikber kull ma jmur u aħna rridu nkunu intelligenti fis-sistemi tagħna, mikrofinanzjamenti. Aħna irridu nagħtu aħjar aċċess għas servizzi finanzjarji f'dawn il-pajjiżi biex naraw li dawn ikunu jistgħu u l-ambizzjonijiet tagħhom. Aħna rridu nħarsu il-budget tal-iżvilupp anke jekk dan jista' jdejjaq xi nies u għalhekk Bugs irrit ikkopli fil-xogħlijiet tiegħu mingħajr ma jċedja l-axtin il-ġlida kontra l-faqar ma jistax ikun ripressat u maħnuq mill-ġlida għal-demokrazija. Ehm, Grazzi. Sur Fernandez għal-gruppi, zoċ minuti. President, kummissarju, kollegi. Qed neħu pjaċir nara li nistgħu nikklassifikaw il-budget tal-2011 bħala budget għaż Saru proposti sabiex iż-żgħażagħ jiġu immejjuna dawn ġew approvati speċjalment aċċess tal-impjiegi u Erasmus marbut mal-ewwel impjiegi rridu aħna inħarsu Eh, lejn dawn iż-żaza. Irridu nsaħħu l-innovazzjoni l-aġenda digitali dan se jikontribwixxi għall iżvilupp ekonomiku importanti għall-Ewropa l-ħolqien tal-impjiegi dwar il-budget tal-Parlament b'mod speċifiku membru tal-PPE qed jiddefendi budget sostenibbli fejn kull mm, punt ta' infi irrid jiġi ġustifikat u aħna nħossnu hekk kif qed nipproponu il ħaġa li qed inneħħu il-budgets li jkollhom żidiet għal xejn imma tajjeb li jkollna ippjanar bbażat fuq zero billi bekk ikun hemm ifrakar u effettività għalhekk din l-idea ta' sostenibilità effiċjenti xjenza u li nkunu ċari ħaġa tajba, per eżempju, rridu nħarsu lejn politika fuq il-bini, rridu nħarsu lejn l-infi fiss mill-qrib u qabel għandek bżonn ikollok analiżi e, biex tara x'inhuwa il-cost benefit tal-affarijiet, il-priorità tal-Parlament. il priorità tal parlament għandha tkun eċċellenza leġislattiva għal dik ir-raġuni l-istituzzjoni tagħna għandha jkollha il-mezzi meħtieġa sabiex tagħmel dan. Permezz tal-Lisbona irrid ikollna qari wieħed uniku għalhekk irrid ikollna kooperazzjoni aħjar, dialogu imsaħħaħ, imlaħħam għalhekk se nħarsu lejn dawn l-affarijiet bimpen. Grazzi. Signora Balzani. Grazie. Grazzi. Il-lini gwida l-budget 2011 huwa l-ewwel pass lejn il-budget li jmiss Ewropew. Pass konkret. Il-Komitat tal-Budget għamlu sforz kbir biex jispeċifikaw xinu mal-prioritajiet li jkunu għawijin u magħrufa mal kulħadd li tagħti evidenza xoħta xogħol tal-Unjoni Ewropea l-ewwel prioritarja zazah mhux biss għax dan huwa rizors li wieħed jista' jwassal li jrid jifoka fuq huwa l-innovazzjoni, riċerka u l-iżvilupp, imma għaliex huwa punta tluq fundamentali għal linja ta' politika soċjali fuq żmien twi. Imma huwa priorità qawwija wkoll l-istrateġija tal-2020, il-ġlieda kontra l-qatt, il-bidla kontra bidla fil-klima u illi konna twetti veru u konkret u li nallokaw risorsi xirqa minnajr nikkompromettu xejn mingħajr ma naqtaw il-kejjen. Imma aħna irridu nkunu realistiċi, l-marġini ta' manuvra huma stretti ħafna u naqsu għamna ħafna. Għalhekk dan ifisser li m'hemmx risorsi biżżejjed biex nagħmlu dak li huwa l-aktar importanti ġifiri azzjoni ġdida. U dan huwa mod partikolari huwa joħroġ moċċar taħt il-intestatura ta' kompetitiv daw, ta' tkabbir. Imma hemm suġġett ieħor importanti, il-budget ukoll li jagħti ħtieġa għal flessibilità illi jagħtini biex inkunu aħna nistgħu inwieġbu għal ħtiġijiet tal-ċittadini, għal tal-persuni, għal tiġijiet li qegħdin jinbidlu mażmin. żmien. Hemm prioritajiet gbar, imma wkoll hemm ċertu kondizzjoni li aħna ma nistgħux nikkompromettu sabiex il-budget ikun wieħed utli biex l-Ewropa tikber mod b'saħħtu. U aħna rridu konna kon azzjoni ċerti strateġija tal-ġejjin mod partikolari tal-2020 u konna soluzzjoni definitiva għal strument ta' flessibilità wieħed li u biss ikun jista' jgħinna nejn niġildu kontra l-isfidi tal-ġejjini. Grazzi. Thank you. And now Mr. Godmanes for two minutes. Sir Godmanes, żewġ minuti. Grazzi ħafna. Ċe, kummissarju, kollegi, nixtieq nisħaq fuq tliet punti. L-ewwel punt dwar l-istruttura tal-fondi 35 tal-budget bej wieħed u ieħor. Kollna tajb fil-perjodi 2004 2006 ir-rata ta' osservazzjoni tbidlet u għalhekk irridu naraw kif aħna se nieħdu kont kif se nagħtu r-riżultati ta' dil parti tal-budget għax jekk le se jkollna sitwazzjoni fejn il-flus mhux se jintefa'. Punt ieħor forsi tibta r riserva. It-tieni parti. Aħna rridu natur imbors ta' talbit mill-perjodu ta' qabel u l-Kummissjoni pjanat 5 biljun imma naħseb li hemm xi pajjiżi li laqas saqsow għal sitt xhur tar-rimbors ma naħsibx li ħajtolbu l-flus kollu u rridu naraw jekk dan il-flus se jiġi użat jew le. Ikolli nitkommenta wkoll fuq żewġ affarijiet seri dwar il-budgets rollover, eh, ġifieri e Minn sena l-oħra, il-budgets tal-agrikoltura tal-2009 il-ħlasijiet kienu 2 miljun inqas l-iżvilupp rurali meta dan inqabluh mal-2008 u issa rata olja imma il-proġetti kollha se jsiru fl-2009 jew le mbagħad l-aħħar punt dwar il-punti tas-summits jekk tħarsu lej il-heading wieħed A tal-riċerka u l-iżvilupp l-infiq tal-2009 ħafna inqas minn l-2008 ġifiri se jkun hemm riżultati Nistaw aħna nippjanaw il-budget eh, hemmhekk tiġiet kol taħt things differenti, ġifiri hemm riservi u le. Thank you. Mr. Ziobro, one minute. Sir Ziobro. Panie Przewodniczący, projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie... Proġett ta' rezoluzzjoni tal Parlamentu Ewropew fuq il-bilanċa eh, partecipata l-2011 ħaddan paragrafu li fakkar il-finanzjar ta' priorita ma jistax jolqot setturi tal-politika tal-koezjoni, tal-dik strutturali jew dik agrikola. Dan huwa xi ħaġa li huwa meħtieġa għal e, futur tal-budget u dawn huma ċertu linji diġà ġew definiti minn qabel il-kriżi tal-laqta tal-Unjoni Ewropea u u nistaw nsolvu permezz tal-rinnovazzjoni imma raġunijiet iktar foqra fost l-Unjoni Ewropea m'għandhomx istrumenti biex jikgarantixxu din l-innovazzjoni. Hemm biss eh, rida u bażi għall-ekonomija tajba, ħna jekk nibnu fuq rridu nserħu fuq il-politika koeżjoni u politika strutturali u f'din il-fażi ta' kriżi aħna rridu nfakru il-skampju ta' solidarieta fuq l-livell tal-Unjoni Ewropea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 specialment fil-punt ta' tranzizjoni tagħhom bejn studju u s-suq tax xogħol ħaġa li rridu nilqawa. Importanti inti eh, li kollok l-ewwel impjieg. Fuq livell politiku iva l-problemi huma id-dettalji. Erasmus, per eżempju, kif ehm, ħannamlu dak li nixtiequ r realtà se nżommu il-programm l-antik għall-istudenti jew inkella programm ġdid bi eh, fondi ġodda. Dan mhix dettalji biss irqaqat eh, Erasmus dan se jwassal l-impjiegi deċenti, mhux impjiegi li huma għal ftit. Tridu intkom eh, ħarsu lejn dawn l-affarijiet ukoll Irrid irridu konna program li se jkopri il-qat 2011. Għatem ħafna għat, rridu naqdu r responsabiltajiet tagħna sfida għal-budget. Il-budget tal-2011 Dan sfortunatament tibat mill-qafas eh, mill-kriżi finanzjarja imma il-qafas huwa ta' żmien fejn ma kienx hemm kriżi. Ma nixtuqux li ma jkollniex kontinwità u li nilħu l-prijoritajiet tagħna sal-aħħar tas-sena għanna l-aħjar prioritajiet u rridu morru l-lin minn intenzjonijiet tajba u effetti eh, sekondarji. Irridu aħna nieħdu xi ħaġa mill-budget tagħna. Signor Ernest, grazzi il-proposta ta' zira ta' 6.5% mm, tal-budget tal-2011 eh, sinjal ieħor li kemm din l-awla dbedet mid-dinja ġdida, eh, dinja reali, kif nistgħu aħna nispjegaw lil dawn l-ċittadini tagħna fi żminijiet normali, eh, iktar u iktar fi żminijiet ta' kriżi kif nistgħu ngħidulhom li jekk dawn jixtiequ parlament tal livell ol li jistgħu jkunu kburin dinja xi ħaġa li jridu jagħmlu, kif nistgħu nispjegaw lil daw kollha li jitilfu l-impjieg tagħhom li aħna membri parlamentari għandna bżonn ta' iktar ħaddiema minħabba trattat ta' Lisbona jew li dawk li għandhom il karika f'dan il-parlament għandhom bżonn zida fl-allowance tagħhom flotti tagħhom għax jaħdmu iktar. Il-15 fil-mija ta' żgħażagħ li huma qiegħda fir-Renju Unit jew inkella l-5 46% ta' zaza mingħajr xogħol fi Spanja dawn mhux se jkunu jistgħu jifmu kif din iż-żieda se tgħinhom jieħdu impjieg ħafna minnhom għandhom edukazzjoni kull ma għandhom nuqqas ta' opportunitajiet jiena onestament mhux se nkun nista' nwieġeb din il-mistoqsija hemm xi ħadd li jista' jispjega lill-elettorat tiegħi kif dan il-Parlament għandu żewġ eh, sedi eh, wieħed fi Brussell ieħor fi Strasburgu fejn dawn għandhom bżonn għajnuna biex iħallsu il sel fuq id-dar tagħhom itimgħu it-tfal tagħhom jgħixu skont il-Kummissjoni iva nistgħu nitkellmu dwar ranijiet nobli l-investu fiż-żgħażagħ l-edukazzjoni nippromuovu it-talim tal-lingwi nħadnu l-innovazzjoni għal-ħolqien ta' l-impjiegi fl-Ewropa imma dan ir-rapport ma jagħti l-ebda serħan dwar kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea jinftef u, u l-impenni u kol pendent ma jurux li l-Unjoni għat tajba u tista teppjana. Eh, Signora Anderson jgħajt iċer, ċer eh, bist il-ħin. Lebda eh, zida fil-budget għanna nittolerawa. Inti bist il-ħin jgħajt iċ-ċer. Signora Vetman. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Prioritäten für den Haushalt 2011 der Europäischen Il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea tal-Budget tal-2011 huma fuq il-kriżi ekonomika ma dan huma marbutin ukoll il-lati pozittiva sabiex pozittivi sabiex insaħħu dak li għana. Nix nikkonċentra fuq żewġ aspetti. L-ewwel l-ewwel li fukart eh, fuq iż-żgħażagħ dawn għandhom ruol importanti għal futur tal-Europa. Investiment fil- eh, Fizza taħt l-lum ġifiri nkun għat naħsbu għall-Europa ta' għada u din is-situazzjoni dużamu għoddim għajnejna kemm u faċli li jintilfu x-xalijiet l-istrateġija 2020 għandha innovazzjoni u b'dan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 illi fil-qafas tal-budget annwali din ir-riforma ma tistax ma jistgħux jitwettqu. X'inhu ma l-problemi tagħna? L-problemi u l-problema hija li ma nix ħafna flessibilità eh, fil-budget tagħna ma nistgħux eh, nirraġixxu kif irridu għal sfidi li għana qoddimna għal-lekka ma nċanċanna l-ok fejn nimirħu għan possibiltajiet limitati ħafna. Il-rapporter però waslet eh, proposti bilanċati sew u waslet għanijiet eh, ċari u sodi u nittamaw li gvern ikun jista jappoġġa il- Komissjoni tkun tista tappoġġa il-budget. Ah, nridu għandixxu mod bat attenzjoni eh, partikolari għazzaza għalli xinkella dawn se jitbedu mill-Europa u mill valuri tal-Ewropa. Aħna rxiequ ngħidu xi fuq il-politika ta' koeżjoni din mhijiex eh, karità. Hemm regoli differenti bejn il-reġuni aktar sviluppati dak ma mhumiex aħna rridu nippruvaw inxejnuhom kemm jista' jkun. Imma meta qegħdin ngħinu reġun biex jizvaluppa ruħu, eh, dan qed jwassal iktar kompetitività fost l-Ewropa, wassal ftit titħieħ tas suq intern tal-Unjoni Ewropea sa fej ġifiri illi l-Unjoni Ewropea, ċittadini tal-Unjoni Ewropea jisfruttaw mbagħad eh, dan il-settur mod effettiv li wasal riżultati għax inkella ħajkun hemm ħela. Anki iż-żewġ eh, sedi, fatemna żewġ sedi għal-parlamentu ja ħella ta' flus, nittama għalli il-Kommissjoni tħu eh, interess dak li aħna qegħdin ngħidu ġifiri li nifqu flus u dak li verament neħtieġ nifqu. Grazzi Survon. Grazzi, Sur President. Nilqa dan ir-rapport fuq il-budget tal-linji tal-budget tal-Parlament u nilqa diskussjoni fuq il-prioritajiet tagħna biex naċċertaw li l-Parlament Ewropew jista' jagħmel xogħol sew. Il-rapport inizjali kien pjuttost vak u ġenerali imma l-emendi il-komitat ċertaw li jisa aħna ċari fuq dak li importanti il-komitat tal-budget eh, provaj bilanċ ħtiġa tal u responsabiltajiet ekonomiċi wara Lisbon kif ukoll li nof u ftit kemm jista' jkun dan huwa importanti ħafna dan it-tip ta' marġini u finanzi pubbliċi għax huma stretti ħafna u naf li ħafna membri jifmu għadin li naraw prioritajiet tagħna f'dawn li linji ma' huma mhux biss qed ngħidu dwar l-infiq tal-flejjes imma li nħarsu lejn il faddil u naraw kif fuq bl-aħjar mod. U għalhekk jiena nixtieq ikun sistema integrata tal-skambju tal-arfin għaliex din tista' taqqat l-ajjun kollha ta' formazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea analiżi koll fuq l europa TV hija wkoll mil qoa u evalwazzjoni fuq eh, l-awen segretarjali u li npjegaw aktar persuni inkluż eh, li intuhom eh, fejn joqogħdu hija essenzjali fuq kif ukoll hija strateġija fuq żmien qasir u fuq żmien twil u għan istituzzjonijiet oħrajn jridu naħdmu magħhom, jridu naħdmu magħhom ħafna iktar meqrib li diġa qegħdin nagħmlu koll hemm il-kwistjoni diffiċli tal-20% dik il-limitu massimu li aħna minna fuq u ħafna snilu. U jiena u aħna u kumitat tal-budget nemnu illi li dak it-threshold ikun suġġett ta' diskussjoni bejn il-kumitat tal-budget u il-mbat fl-aħħar bejn istituzzjonijiet kollha u mhux xi ħaġa li tittieħed pa' deċizjoni unilaterali. Il-grupp E, tana wassal għal xie emendi li jistaw jitejbu li njigwida waħda minnom titkellem dwar diffikulta illi nippruvaw nitfaw l-ninfiq kollu ta' amministrazzjoni taħt intestatura ħamsa un battem ieħor illi jara li kunem hemm stimi sew li minn qabel illi jkun jistgħu jgħinuna biex nofqu flus e, f'waqtu u fej suppost kollegi wkoll ħafna minnhom jarfu illi barra illi jkunu binna fuq dawn il-linji gwida illi tikonna nieħdu il-deċiżjoni diffiċli fuq istibi li aħna ippubblikajna mas-Segretarja Ġenerali mbagħad biss inkunu nistgħu nitkellmu dwar prioritajiet tagħna mbagħad biss nkunu nistgħu ikollna diskussjoni tajba biex niksbu bilanċ biex ikunu naħdu naħdmu bħala parlament u nżommu l-infiq eh, baxx kemm jista' jkun. Fi żmien ekonomiċi diffiċli bħal dawn, il-kwistjonijiet ta' budget huma sensittivi. Tradizzjonalment l-infiq taħt ehm, intestatura ħamsa kien eh, inqas minn 20% u issa bħala konsekwenza ta' Trattat Lisbona qed min jgħid li Trattat ta' Lisbona bħabba Trattat ta' Lisbona parlament irid jingħata aktar flus hemm raġuni tajbili li nħarsu lejn ir-riżorsi illi issa seta tal-parlament jistgħu jiġġustifikaw. u aħna konna ġinu konna ġejna allokati iktar flus fil-2010 mħabba dan, ma ma jfessirx il-trattament, il-trattat tal-Lisbon li xi tip ta' magna tal-flus għal-parlament. Aħna rridu nkunu iktar effiċenti u effettivi fl-organizzazzjoni, aħna rridu nippruvaw nifrankaw fejn jista' jkun rridu nikkwantifikaw ċertu tiġijiet Apparti jekk irid kuna proprazzjonijiet li jistgħu jappoġġawna bħala MPs f'xogħolna ninvestu fihom. Aħna personalment ma nħassux li jenna bżon dawn iħtiġa għal rizorsi addizzjonali f'dan iż-żmien diffiċ ekonomiku, dan il-linji gwida li ħana provu ma tajbin u għanna nara għan pala eh, xaġa li għanna tħedġiġina betan nofqu l-fondi. Grazie sur Vendala, minuta. Dan huwa żmien diffiċli aħna wkoll irridu nistgħu iċ-ċenturin wkoll l-servizzi pubbliċi u l-awtoritajiet pubbliċi jridu jaraw jagħmlu dan. ċittadini ma tantx għandhom fiduċja fil-politika Ewropea li tħassibni sew. Għaliex u għalhekk qed inresaq żewġ proposti għal budget li ġej. L-ewwel net aħna l-koll pala parlamentari fil dak dak il-240 fix-xahar li għandna bħala allowance hija xi ħaġa li aħna rridu eh, naraw, nerġaw nirrevedduwa, rridu nkun trasparenti, mhux il każ kif inhu bħalissa. Jien jinħarressa emenda f'dan il-rigward. Il-bilanċ illi il-budget għal rigward tal-MEPs u ma ġenerużi li qed jingħataw l-MEPs u aħna f'dawn it-tlesin jridu provaw naqsu b'terz. Nistieden li istati membri jappoġġaw minnek biex għal li jkun jifhem qed nippruvaw nkunu trasparenti. U ġiċu. il-bazi tal-2011 titkellem dwar priorità tal-prioritajiet finanzjari tal-Unjoni Ewropea f'dan iż-żmien diffiċli aħna rridu niftakru illi hija tirċivi ċertu ammonti mill-stati membri. L-stati membri wkoll min-naħa tagħhom qegħdin innaqsu ammonti. Allura l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel l-istess u titton fuq b'mod iktar effiċjenti. Pereżempju, eh, rigward iż-żgħażagħ dak li qalet ir-rapporter il-affarijiet soċjali marbuta ma' żaza għandhom ikunu trattati b'mod xira mal istati membri. Aħna jiena nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa li hija importanti għalija. Il-rapport jitkellem dwar il-transizjoni ta' zazah mill-fazi ta' skola għal xol. Aħna il-rapporterti ta' ħares lejn situazzjoni ta' zazah vulnerabli, per esempio dawk li kibru forfanatofri, per esempio, u eh, situazzjoni pal dawn. Per esempio, midux mort Bulgarija u rajt eżempju eh, pozittiv ferm, il-li sprani għaliex l-għajnuna Ewropea palma rajt fil-Bulgarija nina nil-qaħħom u e, e, li nistanarom jotajja pil għom fil-qafas ta' fondi strutturali. Grazzi, il-priorità ta' kull bilanċ u għalli xaħat qed fuq il-flus mingħajr permissjoni tijaw u dinja ser għadin u 6.4 biljuni miċ-ċittadini u xorta mux mux għetni nataw il-referendu li wieħed jieħu dal-flus mingħajr mandat demokratiku huwa reat. E, elf pensjonant mietu dis-senax ma setaw affordjaw li saħnu d-dinja il-ġar taħħom. Il-soldati qegħdin imutu fil-gwerer, eluf ta' pazjenti tal-kanċer mhux qed jingħataw il-mediċina dan il ta' biljun riri lira jista mhux biss itejjeb dawna kollu imma jagħmel tajba dawna kollu imma jibni ah, starijiet u affarijiet oħrajn. Aħna ma nistgħux noqogħdu nisirqu mill-ċittadini tagħna għalina hija kwistjoni biss ta' budget imma dawn il-persuni ta' ċittadini tagħna hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Soldarika, żewġ minuti. Grazzi, Jiena nixtieq insellem l-Sur Lewandowski li huwa ħabib kbir ta' din is-sala li issa huwa bil fi f'siġġu differenti minn dak tal-kollegi tiegħu. Jiena nixtieq nilqa it-tradizzjoni l-antika tal-linji gwida tal-budget nasab li dinja tajba tajba ħafna għaliex ittina l-opportunità bħala kummissarju għall-kummissarju biex jisimgħu x'inhuma l prijoritajiet tal-budget qabel ma fassal il-budget tiegħu. E, dak li qed tisma' il-Kommissjoni Ekolum hija probabbilment differenti ferm minn dak li qed jisma' kuljum mill-DGs tal-Kommissjoni illi jitfawlu kol pressjoni għal budget ikbar u iktar ġeneruż. Palissa fil-Parlament Ewropew aħna maħniex ser eh, nasfaw pressjoni dakka ġej minn settembru lem, ma għalissa kull marridu rridu skur Lewandowski hija illi inti kollok paċċara ta' eh, xinnu ma l tana tagħna tal-Unjoni Ewropea ġifier suġġerimenti tagħna. jum hemm sfidi ġodda għal budget tal-2011 diġà hemm ħafna tensjoni testatura erba' fejn hemm marġni eh, dejjaq ħafna u dan ħajsir ħafna dija għax is-sanna sedrija tal-Bahar Baltiku għana problemi fl-agrikoltura mhux biss għax din hija koperta mill-kod deċiżjoni imma wkoll minħabba li qegħdin nippruvaw nisfruttaw kemm jista' jkun il-kod deċiżjoni u agrikoltura u aħna ma rridux li flus li jittieħed mill-agrikoltura biex jiffinanzja linji ta' baġit oħrajn. Di mhix ħaġa li aħna ħanna naċċettaw. U mbagħad hemm il-nefqa ta' trattiva li dinja delikata ħafna li tkun tkun trasparenti. Il-Parlament Ewropew irrid franka l-flus. Kemm ġi jiġi għal budget Ewropew kif ukoll għal budget tal-Parlament u jiena ma naħsibx illi l-gruppi politiċi ser jissapportu lil xaħat li qed jagħmel li jrid. Grazzi. Sur ferm, żewġ minuti. Kollegi, Sur Lewandowski, kollek ex kollega, nil-aklura, lura. kom komment. Eh, kommenti fil-qosor dan ir-rapport l-ewwel net, ringrazzja Sinjor Xlefxka li faslet rapport eċċellenti m'hemm xi punti li aħna sottomettejna bħala grupp soċjalist eh, sottomettejna xi emendi. L-ewwel net qed ikun iktar ċar din kwistjoni tal-tibdiliet fil-klima hija priorità qawwija u aħna ma nistgħux E, naqsu minn dan il-lat minħabba Copenhagen u l-falliment hemmhekk għandjan ah, irid ikun xolna illi naraw kif ħansibu soluzzjoni tal-problemi finanzjarji. Partijek, jekk istrateġija sa' sena 2020 ser taħdem mela l-Unjoni wkoll trid timira li ittejjeb l-implementazzjoni ta' dik il-strateġija u rrid ikunu niġġieldu e, e, ġellida hawnhekk dawn huma qosma politiċi li jeħtieġu iktar sustanza. U fost affarijiet oħrajn dan ħajati sinjal ċar lil stati membri u l kunsilli li ħajkun meħtieġ illi nerġaw inħarsu lejn il-limiti massimi tal-budget għaffis l-esni li ġejjin, mod partikolari il kategorinum l tlieta li għandu xieqsam ma' xogħol Eh, rigward il-budget tal-Parlament innifsu jiena nxiq ngħid li minkejja li għandna ħtiġijiet kbar aħna rridu nqisu ċirkustanzi ekonomiċi bħalissa u rridu limitaw l-ambizzjonijiet tagħna stess. Aħna rridu nsaħħu l-Parlament sewwa u nisħaq illi għandna kapaċità fiħdan il-gruppi politiċi li nilqaw il-miri tal-Lisbona iżda fl-istess ħin aħna rridu nippruvaw nfrankaw u nfadlu U dan jott mod partikolari għal kategorija 5 ġa kien xaqsam ma nefqa amministrattiva li hija taħt pressjoni kbira bħalis qegħdin niddiskutu servizz estern ġdid u dan ċerta li ħaj jeħtieġ iktar riżorsi aħna rridu nifukaw fuq il-xogħol ta' ofol tal-qalba tal-Unjoni Ewropea u nifukaw fuq dak biss. Sur Van Orden, Sur President din iż-żmien diffiċli ta' naqis fil-infiq pubbliċu li s-sostini tal-Unja Ewropea u kol għanda tara kif se tagħmel dan u tnaqas il-ħela l-Parlament irid ukoll ikun mexxej. Ista xorta waħda qed issokta mod indulġenti u qed ikompli jonfoq flus mingħajr razan. U aħna irridu suppost irridu naqsu biex eh, nikkompensaw imma dan mhux qed isir. Hemm wis burokrazija, hemm wis eċċess e, u żejjed li e, e, qed jeħtieġ ħafna flus li jintefqu. Kif tista' tgħid li hemm tiġġustifika 94 miljun fis-sena u 8 biljun minnhom jmorru għall-Europa għal tv u hemm il- oħrajn pal House of History u ċertu uffiċi ta' informazzjoni f'kull stat membru f'spiża annwali ta' 40 miljon mella meta u e, l-MPs li għandhom iwieġbu l-mistoqsijiet ta' ċittadini tagħhom u skandlu illi il-parlament ma talbox illi din dan iċ-ċirku ta' Strasburgu jaqaf darba d aħna rridu nibbatu messaċ ċar il gvernijiet tagħna u nfadlu 200 miljun fis-sena. Grazzi Robert Meyer, mis jataw. Allora, mis-sinjura, grazzi l-ġaġ minuti. Eżis kollegi, jina xtaqt nindirizza li l-Komissjoni ngħidilha illi il-servizz uh, u rappresentazzjoni esterna hija xi qalbi ħafna il-kwistjoni dwar uh, kemm dan kollu qed jiswina għandha tkun ukoll fil-qalba ta' dan kollu. U għacċar illi dak li qed isir anke minn lat budgetarju u anke fuq uh, ammont ta' nies ammont ta' snin huwa importanti illi jkun hemm proċedura u m'għandniex naħarbu mir responsabilta Irid ikun ċar koll li ma struttura se nażlu għal dan it-tip ta' servizz. Aħna nittamaw illi l-kommissarju kun jista' jtina tweġiba dwar uh, kemm ser tiswina din dan is-servizz kollu kemm fl-2011 iridu naraw ukoll ser tkun l gbar nefqa. Aħna nitkellmu suppost dwar eh, frankar ta' flus, anka il-safar eh, li jisir eh, inklużi dawk li jkunu jipparteċipaw. Kif ukoll l-orjentazzjoni li tista' ssir ġewwa il-pajjiż stess Jiena xtaqt ngħid ukoll eh, dwar ix-xogħol fil-Parlament u li ma tib ta' xogħol għandu bżonn ta' assistenza. U għavveru illi dawn joħloq opportunità ta' xogħol anka dwar il-bini u jekk aħna rridu nagħtu servizz irridu naraw illi anka l-nitolbu l-autoritajiet li imaxxu l-affarijiet kif suppost. Thank you. Mr. Ehrenhauser for one minute. Herzlichen Dank. Äh, Mr. Ehrenhauser, aħna għanna bżon Unjoni Ewropea, oħra Unjoni budġeti oħra l-Unjoni Ewropea. Ma staqx nitħol fil dettalji żgħar tekniċi tlet punti għanna bżon uh, trasparenza, per eżempju uh, il-budget prezenti mux għatjati jati uh, stampa realistika ta' situazzjoni. Kif ser naraw illi nifrankaw mill-ispejjeż ma li s-servizz ma, e, ma jsofrix anka e, l-situazzjoni ta' Strasburgu per eżempju il-korpi li mandomx kompetenz u ċert kompetenzi u komitati li naraw xini eżattament il-funzjoni tagħhom. U anka kif qed nofqu l-flus dan il-flus ġejjin mit-taxxi u li tikkonna proġetti ehm, tajbin fosta manka l-Erasmus li iwaslu għal ċertu riżultati. Is-sur Skirjeski għal żewġ minuti. Issa rridu naraw ukoll li l-mekkaniżmu jaħdem mod tajjeb u għandna bżonn daqsxejn ta' żmien sabiex nagħmlu dan. Anka mm, rridu naraw kif ser tkun taħdem il-proċedura. Kwalunkwa kooperazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet imbagħad tippermettilna illi nimxu bi proċedura illi eh, timxi tfit ma l-ispirtu tat trattat. Xaqt ngħid ukoll xi ħaġa dwar il- id-dmirijiet tagħna, x-xogħlijiet tagħna taħt Lisbona wa ovvju illi jekk l-Unjoni Ewropea ser tilqa responsabiltajiet tagħha u twettaqhom trid il-flus u dan ifisser ovvjament li aħna bħala membri għanna bżon ta' iktar espertizmu, iktar pariri, iktar esperti li jmexxuna u dan kollu ser jiswa iktar flus. Punt ieħor u li ninvestu iktar fiż-żgħażagħ, jiġifieri fl-edukazzjoni fit-taħriġ għaliex din hija l-bażi ta' soċjetà aħjar. L-Ewropa qed titlef din it-telliqa fil-kompetizzjoni tagħha mal-Istati Uniti u mexxej oħra f'dan il-qasam ġifier għandna bżonn ta' aktar investiment. Sabiex aħna niġġieldu l-faqar lajnuna anka flikel u programmi oħra għandhom jiġu sostnuti jidżu konna programmi sabiex anka nilħu l-iskejjel fost l-oħrajn. Ħafna jiddependi mit-tfal tagħna. M'għandniex eh, inwarbuha huma l-futur tagħna. Ovvjament, nħarsu wkoll l-istrateġija 2020, l istrategija l-10 snin li ġejja l-ekonomija tagħna. Aħna rridu inwet u ċertu nfiq illi mbagħad niksbu ċertu riżultati minnu sabiex dan ikun suċċess iridu uh, namlu u iktar fuq il-livell Ewropew, reġjonali u lokali. U nevitaw li għal darbohra jkonna xi kriżi oħra. Nixtieq ringrazzja r-rapporter għal rapport eccellenti tagħha. Grazzi ħafna, Sur uh, President iż ix xjenza l-innovazzjoni, ovvjament prioritajiet għal-budget tal-Unjoni Ewropea. L-investiment fil żaza huwa investiment fil-futur, fl-edukazzjoni, fil-ġejjini, tranzizzjoni mill-edukazzjoni għal posta xogħol dawn huma l-ħsibijiet veri ta' dan il-budget. Żaza li jitilfu xogħolhom huma dawk li huma l-iktar mill-quta mill-qatt. Ġifri l-Erasmus u programmi favur l-impjiegi huma strateġiċi għal-futur sabiex nagħmlu rabta ċara bejn sistema edukattiva u s-suq tax-xogħol. Il-proposta li aħna marbuta mal-Erasmus u anka l-ewwel xogħol ma bbażati kollha fuq dan il-prinċipju ġifiri għana nagħtu iktar finanzi fil-programmi ta' edukazzjoni, taħriġ u innovazzjoni li huma diġà eżistenti u kull azzjoni għandha jkollha element ta' taħriġ element illi mbagħad iwassal għal Ewropa aktar innovattiva u kontratt ma eh, xaħat li jistaj jħaddem xaħat Ewropew. Għanna bżon ta' priorita. Iridu nappoġġaw it-teknoloġija l-ġdida għal uh, risorsi li ma jnitsu xridu namlu ktar fil-satur ta' teknoloġija, jridu verament nitfaw da kollu li għanna fuq iż-żaza sabiex aħna nkunu meċċeja fuq livell globali. Naddu għal fazi KHDI. L-ewwel kellim is-sur bojis. Għal minuta. Grazzi ħafna sur President, Komissarju, Rapporter. L-għannet nixtieq nifraħ li rapporter għal rapport eccellenti ta' ovvjament is-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Mhix waħda tajba, però dan ir-rapport joħroġ b'ċertu tweġibiet dwar kif l-Ewropa tista' tasal għal dan il-valur miżjud. Jiena jidhirli l-fatt li iż-żgħażagħ huma ċ-ċentru ta' dan kollu hija idea eċċellenti u naħseb li b'dan il-mod inkunu verament nistgħu naqbdu tarf tas sitwazzjoni nippromovaw l-innovazzjoni u l l-ekonomija dawn huma approċċi tajbin anka l appoġġ tal-SMEs f'reġuni iktar dajfa hija xi ħaġa ta' valur. Ma importanti illi rigward il-mobilta naħsbu wkoll dwar in-networks. Jekk aħna ninvestu fiż-żgħażagħ, inkun qed nagħmlu xi ħaġa tajba din hija importanti. Rridu nirrid ningrazzja wkoll il-Kumitat eh, tal-Edukazzjoni li verament qed jagħmel xogħol xieraq f'dan ir-rigward. Is-Sinjora Lewandowski, grazzi Sur President. Kommissarju, il-budget tal-2011 jitiju konsiderazzjoni l-poteri l-ġodda tal-Parlament Ewropew kif ukoll il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja l-priorità tagħna trid eh, tkun favur protezzjoni tal-impjiegi eżistenti u li noħolqu impjiegi oħrajn fl-2011 fil-pajjiżi tagħna ma nistgħux inserħu fuq ċertu elementi għalhekk il-budget tal-2011 jrid jieħu prioritajiet oħra, prioritajiet ġodda. prioritajiet li l-Istati membri jridu jirrispettaw sa' mill 2010 jridu nappoġġaw l-infrastruttura ta' trasport, riċerka, l-agrikoltura, l-edukazzjoni, s-saħħa. Aħna nistennew li l-Komissjoni Ewropea tippreżenta proposta għal Fond Ewropew għal iżvilupp tal-infrastruttura ta' trasport u nittama. Dan ikun inklus ukoll fil-budget. Grazie ħafna, President, Kommissarju. Is-situazzjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa għal 2011 hemm bżonn ta' prioritajiet differenti dak li kien hemm qabel il-braġiet ta' dan li għandna, għandna għandu jkun hemm politiki differenti biex għandek 85 miljon ruħ li għedin taħt il-linja tal-fqar għanna bżon għafas e, e, multijanwali mux li naqsu il-finanzi għal 1% tal-GDP f'dak għandu riċerk politiki ta' riċerka u kultura għanna bżon e, natu aktar attenti f'dak għandu ġesamma l-koezjoni għan rridu nitħabtu biex ikollna wkoll eh, impjiegi sħaħ u kif ukoll paċi u mhux għas-servizz ta' merkantilizzazzjoni li mmorru kontra l-ħtiġijiet ekonomiċi fatturi esterni li qegħdin imexxuna dinja xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu li nibdlu l-politiċi u hemm bżonn li nuru li dan huwa neċessarju. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Il-ħames titlu aħna għanna din l-istrateġija hija importanti titkun favur l-ambjent u titkun ukoll e, titkun finanzjarment vijabbli. <clears throat> Il-postijiet differenti tax-xogħol tal-parlament u importanti u f'dal żmien ta' kriżi u importanti li din nerġgħu nistudjawha huwa diffiċli li niġġustifikawha mal dak li ħallsu t-taxxa. Jekk il-parlament kellu jikkonċentra fuq sede waħda, dan ikollu rwol importanti li jservi bħala pont u e, Brussell qed ta' fi kriminalità, l-pulizija jidru li jedin iċedu u anka sindku għal bejn wieħed l-istess ħaġa, grazzi. Elena Basescu hija l-kelliema li jmiss. Grazzi ċer, komissari, nixtieq ngħid li l-budget Ewropew għal 2011 għandu jappoġġja ħjar politiki immirat li jizzazax. Iż-żaza hemm bżonn jiġu appoġġjati kemm f'kull livell. <clears throat> Infakkarkom fir-Rumanija waħda wieħed mill-proġetti il-gvern qed wetta biex jappoġġja li żaza huwa wieħed li jibni mittelf dar għaż-żazax fit-tliet snin ġejjin anka l-scholarships Erasmus għandhom eh, jaslu għand 3 miljon zazuħu zazuħu imma u importanti li kollom iktar finanzjament fil-scholarship ta' Erasmus Mundus għax dan jagħmel iktar possibbli għal riċerkaturi żgħażagħ mhux mill-Ewropa biss manka minn pajjiżi terzi speċjalment eh, mill-Moldova biex jistudjaw fl-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen din l-inizjattiva l-inizjattiva tal-ewwel impjieg tappoġġja aċċess ta' żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Nirringrazzja l-Kummissjoni tal-approvazzjoni ta' malajr għal proġetti favur l-enerġija, grazzi ħafna. <clears throat> Ussur għal ċitis għal minuta. Grazzi, President, Komissarji. Insomma, f'moħna il-situazzjoni diffiċli fl-Istati membri għanna natu attenzjoni lejn il-budget 2011, attenzjoni speċjali għal ħolqien ta' impjiegi ġodda u appoġġ lejn l-enterpriżi żaru ta' daqs medju biex joħolqu iktar impjiegi li li huma responsabbli għal tant impjiegi l-ċittadini tagħna. Għanna nisimplifikaw ir-regoli li fihom ikunu li permess tagħhom jaċċess ikollhom aċċess għal finanzi. Għanna noħolqu valur miżjud li jkun ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea kollha u mhux għal stati membri separati u għalhekk għandna e, e, noqogħdu attenti ħafna għal proġetti tal-infrastruttura kif ukoll e, proġetti ta' enerġija għandhom bżonn dawn l-għanijiet għandhom kunu priorità għal baġit tal-2011. Kissa keċ tijaj. Kummissarju għandek il-kelma. Thank you, President. Thank you for... Grazzi, President, grazzi tal-kommenti tijak. U jina qed nifhem iktar x'inhu huma l-prioritajiet għall-2011 li joħorġu mill-Parlament Ewropew. Li huwa ċar għalija <clears throat> ħafna membri parlamentari għalu li aħna din niformaw il-budget li ġej e, e, e, fi żmien ta' Ewropa speċjali fejn li għadha ħirġa minn kriżi finanzjarja u għandna ħafna sfidi fiskali. Din da kollu qed ipoġġi pressjoni qawwija fuq il-preparazzjoni tal-budget. U importanti li allura l-budget joffri ċertu livellu li ta' trasparenza li hemm bżonn verament huwa li noħol u l-prioritajiet korretti. Wara dan id-dibattitu jien inħoss illi żgħażagħ illi qegħdin iż-żgħażagħ għandhom eh, l-appoċ ta' membri parlamentari kemm zaza kif ukoll mhumiex. U dawn huma eh, dan iwasluna l-prioritajiet korretti eh, li għanna għall-2011. L-importanti huwa li konna implementazzjoni tajba u xirqa u membri u parlamentari oħra tkellmu fuq il-koezjoni imma dan huwa f'livell baxx bej 2019 din għanda għandu jizdiet sal-2011 bħala żmien li aħna nkunu <laughs> antikrizi. Imma aħna eh, qegħdin nonfqu kol flus fir-riċerka u di riċerka e, jiħtiġila li ma tiffaċjax e, red tape, eccetera, li kien ċaru kollha lija wara li kien tkellimt wara li smajt dan id-dibattitu huwa li l-Parlament huwa konxju ta' mod fej ma tistax tiċċaqlaq fil-budget. Diversi membri tkellmu dwar dan il-fatt allura l-konklużjoni tista' tkun iktar flessibilità fil-formulazzjoni u fl-implementazzjoni tal-budget u jiena naqbel ma' dil-konklużjoni. Iva, aħna jieħtix li kolna nafu li il-servizz estern għadu mhuwiex taħt il-budget, għat il-figuri allura huwa diffiċli ħafna biex tistabilixxi il-budget x'inhu jew x'għandu jkun. Imma dan ovvjament is-sena għandu jisir f'dak li għandu x'jaqsam mas-servizz estern. Allura jiena e, eh, nieħu pjaċir li nisma' d-diskussjoni ta' għada fil-forma ta' trialogu informali u li nitkellmu fuq dawn is-suġġetti dan is-suġġett u nispera li għal figuri tal-2011 nisimgħu eh, punti li jkunu ta' importanza. Grazzi l-Kummissarju. U issa il-kelma l sinjura Redefxka. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, eżis kollegi, kien eh, b'interess kbir jina smajt il femiet kollha f'dan id-dibattitu. Jina kuntenta li taqblu mal-prioritajiet ewlenin tal-budget, ġifiri, il-priorità tal-appoċċa żgħażagħ. Jiena qed nieħu pjaċir nara l-appoġġ tagħkom u dan jimmotivani biex bekk nieħu azzjoni baktar determinazzjoni. Ħafna minnkom u kelkom raġun għettu illi l-ispazju għal manuvrar huwa limitat għalhekk nixtieq intenni l-appell għal Kummissjoni Ewropea biex eh, twettaq reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju multiannuali bħalissa qegħdin fil-ħames sena ta' dan il-qafas Naħseb bekk issa huwa l-waqt li niġdu ċertu konklużjonijiet wara dawn is-snin tal-esperjenza tagħna. Huwa ċar li jeħtieġ li insibu ninġildu l-kriżi ekonomika finanzjarja. Iva, aħna ġejna mill-quta b'modi differenti fi stati membri differenti u bekk issa qegħdin nippruvaw nissiltu biex noħorġu mill-kriżi Għanna xi fondi għall-iżvilupp u għall-riċerka għaż-żgħażagħ għal suq waħdini għall-libertajiet u dawn huma frazzjoni żgħira biss eh, mill-budget. Allura, jekk irridu naqtaw il-budget, naħseb dan u għal-qasam il-ħażin fejn aħna għandna nagħmlu dawn il-tnaqqis. Ħafna minnkom qalu li iż-żaza huma l-ġejjini tagħna, ovvjament din hija xi ħaġa naturali, iżda għandna żgħażagħ issa Ġifieri, iż żgħażagħ jgħixu issa, mhux fil-ġejjini, jgħixu issa fl ewropa u għalhekk irridu niftakru fil-ħtiġijiet tagħhom. Xtaqt nitkellem ukoll dwar perspettiva usa, approċċ usa lejn il-budget Ewropew. Mm, ġifir meta nitkellmu dwar iż-żgħażagħ, maħdix qed nitkellmu dwar appoġġ dirett, iżda wkoll id-dimensjoni tal-edukazzjoni. U hawnhekk dan il-valur miżjud huwa ċara l kulħadd. Ejja ma ninsewx li aħna qegħdin f'Ewropa komuni, il-mobilità u l- il libertà tal-moviment jikonċerna mhux biss il-persuni iżda l-idejat u l-sibijiet. U kol nishtiq namil taqsira ta' dan id-debattitu dwar il-budget tal-parlament u wissa se nilbes il-kappell tal-kollega li huwa rapporter iżda il-kollega mhux qiegħda illum. U waċċar li rridu napplikaw ċertu miżuri ta' austerità, li rridu namlu xi eh, tnaqqis u rridu niġġustifikaw eh, il-neqfa tagħna. U din id-disciplina tapplika għal kulħadd, tapplika wkoll għall Parlament Ewropew u taġi rifless ukoll fir-rapport illi ġi imħejjej fil-Kumitat tal-Budget. Aħna bħalissa qed niddibattu f'ħin daqshekk tard u nittama li aħna maħniex qed naħlu l-ħin jew nittama li mintom taħsbu li qed naħlu l-ħin, nittama li l-Kummissjoni jisimgħuna, nittama li l-Kummissarju jiftakar iż-żminijiet meta hu kien bil-qeda ħdejna bħala kollega. U nittama li d-dibattitu li dijat tagħna jiġu riflessi fil-proposta li l-Kummissjoni se tipproponi fis-27 ta' April. Jiena nieħu pjaċir nara dawk li dejat fl-abbozz tal-paper tal-Kommissjoni. Biex bekk ma jkonniex noqogħdu nirrepetu dak li ntqal illum. La discussion commune est ainsi close et le vote aura lieu demain. Mela bekk nalqu id-dibattitu konġunt nivvotaw dwar dan għada. Qabel ma naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Jiena xtaqt li tisimgħu dan il-komunikazzjoni